sens ta' tmexxija minn ħatijaw. Iva, inti inti għata vista għat narawk meċej, tulit meċej. Aħna fil-fat eh, intqajna unek biex namlu skambju eh, ma segretarju ta' parlamentari, Sur Galdes, aħna ta' sew għanna l-unur, il għanna Sur Galdes maħna u ħajkellimna dwar xinu ma l-prioritajiet tal-presidenza Maltija f'dan is-settur. Nishtuqu nil awk maħna, Sur Galdes, f'dan il-komitat ta' sajt, u naħseb li għonek t-netkellem għannom tal-kollegi tijaj, li l-kolli l-qawk, grazzi tal liġej ta' unek t-prezentana l-prioritajiet, tal-Presidenza Maltija illi eh, hija waħda minn li zbajda, partikolarment fis settur tas sajt eh, illi nafu illi huwa settur sensittiv eh, fil-pajis tiegħek Malta. Naf illi intom bessibkom taħdmu jitfit mal-Parlament biex inkomplu diġa bil ritmu li qbadna mill-presidenzi preċedenti punt partikolari li jintom għal-qalbkom eh, huwa is-sajt fil-Mediterran eh, u napprezzaw wkoll li aħna ġejna mistiedna kont qed ngħid dan sekondilu lill-kollegi tiegħi għall-konferenza ministerjali li ħassir f'Malta nhar 29 u 30 ta' Marzu li ġej. Fost il-files leġislattivi partikolarment importanti li eh, huma ta' interess għalina ħansemmi il-qafas il-ġdid ta' miżuri tekniċi, rapporter jgħat eh, għawnek, isurmatu kif ukoll il-pjan ta' maniġjar multianwali għal-bahar ta' tramuntana ma' ukoll aspetti differenti tal-politika komuni ta' sajtu għawnek għandi l-kollega fuq eh, il-lemin fuq xelluk, għanzi, hemm ukoll it-tex u l-kwotas eh, għalfejn u 17 li rridu nisimgħu naqra issa x'segwitu ħatatuhom wara dak li ġie deċiż fil-Kunsill f'Diċembru Għonek qed nitkellmu dwar kompetenza esklusiva tal kunsill ma l-Parlament u koll jishtiq eh, li kun informat eh, nishtiq eh, li zommuna informati fu l-implementazzjoni ta' riforma tal-politika komuni tas sajt u partikolarment dwar l-MSY. Sur segretarju eh, parlamentari, saħna dilek il-kelma l-prezentazzjoni tal prioritajiet un batna del kelma l-koordinaturi tal-gruppi politiċi. Il-kelma li l sur segretarju parlamentari, Galdes. Alan, first of all, allow me to congratulate. Alan, nishtiq li għelnet nifraħlek tal-li irġajt t-let bħala membri prezident tal-komitat. Onorevoli membri, ninsab ferm soddisfattu onorat Lillum l-lum jiet ma'kum hawnhekk sabiex nippreżenta il-programm ta' ħidma għas-sajt tal-Presidenza Maltija. Aħna qed tinħarsu l-qudiem sabiex naħdmu jitfit ma'kom u biex inkunu kemm jista' jkun produttivi fuq numru ta' proposti leġislattivi. Jien inqis il-Parlament Ewropew bħala sieħeb kruċjali fix-xogħol tagħna bħala Presidenza. Fl-aħħar snin dan il-Kumitat irnexxielu iġib riżultati tajbin ħafna. Jien personalment segwejt online diversi drabi l-laqat ta' dan il-Kumitat u s-sena li għaddiet kellu koll opportunità li nattendi għal żewġ sessjonijiet ta' dan il-Kumitat bħala osservatur. Nistqarru kol ma'kom li tkellimt mal-predeċessuri tiegħi u kollha għandhom opinjoni eċċellenti tagħhom. Minna ħati għaj jett gwida l-membri fit-tim tiegħi sabiex jaħdmu jitfit magħkom bħala tim wieħed. Qabel nifoka fuq is-settur tas-sajd, ippermettuli ngħid kemmtejn ġenerali. Matul l-aħħar 60 sena, l-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, prosperità, żvilupp u paċi. Din il-kisba kbira kienet riżultat tal-viżjoni tal-pionieri tal-proġett Ewropew. Fis-60 anniversarju tal-proġett Ewropew, il-koll għanna dmir li niproteġu dak li ksibna l-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett iċ-ċittadini tagħna. L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid u l-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar viċin il-popli tagħha u tikkomunika b'mod effettiv il-miżur importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħha li jagħtuhom iċ-ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu fihom. Malta hija determinata li tagħti kontribut validu għal proġett Ewropew. Naspiraw li matul il-Presidenza permezz tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma magħkom fil-Parlament u l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Il-motto tal-Presidenza huwa reunion. Il-prinċipju ewlieni li se jgwida il-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li jġib li ċittadini Ewropew iktar viċin xulxin, bħala konsumaturi, bħala nies li joħolqu l-ġid u bħala stakeholders. U għapropju għalek identifikajna s sit prioritajiet tal-immigrazzjoni, il sigurtà s-suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi. Għaliex ġenwinament nemnu li l-popli tagħna għandhom itħassib leġittimu li jrid jinstema' nittama u koll li f'dawn is-sitxu li ġejjin ikolkom l-opportunità li ssiru tafu lil Malta aħjar. Malta huwa pajjiż żgħir imma nazzjon ambizzjuż li jaħdem bla jeda. Dawn huma ingredjenti vitali u wedkom li ser inkun qed nagħmlu l-almu kollu tagħna sabiex nisfruttaw dawn l-elementi bilha li nimlew b'suċċess li ruol tagħna bħala interlokutur onest. Issa, nifoka fuq eh, is-sajt Mill-att ta' presidenza, l-anijiet tagħna huma sempliċi u ċari. Ejja nkomplu naħdmu biex niksbu iktar riżultati u naħdmu kol fuq ix-xogħol illi sar mill-presidenzi preċedenti. Għawek nixtieq nirringrazzja partikolarment lill predeċessur tiegħi il-Ministru Gabriela Mateċna għal biċċa xogħol eċċellenti li hija għamlet. Illum nixtieq eh, natikom ħarsa ġenerali nkellimkom dwar it-tradizzjonijiet tagħna. Il-gżejjer tagħna ġew inabitati 7000 sena ilu u huwa mifhum li dawn il-komunitajiet kienu komunitajiet ta' sajjeda. Il-baħar għalhekk sawwar il-kultura tagħna u l-mod ta' ħajja tagħna. Il-Mediterran huwa sors vitali li aħna niddependu fuqu, mhux biss mill-att ta' sajt, iżda wkoll minn qatt iktar vast minn perspettiva soċjali, ekonomika u ambjentali. U jekk hemm lezzjoni waħda li aħna tallimna hija illi il-relazzjoni marittima u sostenibilità huma kruċjali. Dan ser wassalni biex nintroduċi il-priorità prinċipali tagħna. Kontent ngħid illi Is-sitwazzjoni tal-Mediterran huwa suġġett tal-qalb dan il-Kumitat u jiena grat ħafna għal dan u napprezzaw kol l-isforzi li qed isiru mill-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam. Il-Mediterran għandha tradizzjoni ta' sajt sensittiva rikka u estensiva Iżda sfortunatament minħabba ħafna raġunijiet mhux dejjem dawn il-sitwazzjonijiet minħabba situazzjoni ġeopolitiċi dan ikun sfruttat kompletament. Il-ġejjieni tal-istokkijiet ta' sajt fil-Mediterran u il-sajt fuq skala zaħira jiddependi ħafna fuq dan, għalhekk aħna nappoġġaw il-strategija tal-Kommissjoni Madfish Forever, illi l-sforzi biħsibom illi jilħu fil-qċata taħħom permezz ta' konferenza li ser issir f'Malta nhar 29-30 ta' Marzu. Lan huwa illi din l-inizjattiva żżid il-livelli ta' sostenibilità fil-baċir u li aħna naħdmu jitfit fit mal-imsieħba minn pajjiżi terzi. Il-ġirin tagħna li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea ma jistgħux jitqiesu bħala problema iżda parti mis-soluzzjoni u din l-inizjattiva għanda eh, tejn sabiex aħna niksbu stokkiet tal-ħut iktar b'saħħithom biex ikollna settur tas-sajt tal-Unjoni Ewropea rik. Nittama tassew illi sal-aħħar ta' Marzu inkunu eh, ikun irnexxilna niksbu dan il-proġett tant importanti. Waqt il-Presidenza ser nifukaw ukoll fuq serje ta' suġġetti u fażi li wkoll huma importanti. Rridu naħdmu fuq kwistjonijiet fuq regolament, fuq regolament għal miżuri tekniċi u ehm, irridu niżguraw illi fiħdan il-Parlament Ewropew inkunu nistaw eh, ninataw dan il-mandat bħala presidenza biex inkunu f'pożizzjoni li nibdew negozjati mal-Parlament. Issa ninsabu f'punt kruċjali dwar l-implementazzjoni tas CFP. Din il-bicċa għodda għandha l-potenzjal illi tiżgura illi dawk li huma l-aktar viċin tas settur tas-sajt ikunu jistgħu jagħtu l-parir tagħhom dwar miżuri sostenibbli. Il-ġestjoni ta' sajt permezz tal-pjanijiet ta' ġestjoni multianwali huwa wkoll element ieħor essenzjali tal-politika komuni tas sajt u anke l-pjan Baltiku qed jitpoġġa issa fil-prattika. Wana nittamaw illi ċerta stokkijiet tal-ħut bħal pereżempju il-merluz issa um, jirkupraw ħafna mix-xogħol uh, issa beda, per eżempju, il- pjan dwar il-Bahar ta' Tramuntana qed niddiskutuh propju palissa u il-Kunsil diġà għamel l-ewwel eżaminazzjoni ta' test. Qed nistennew li dawn ikunu diskussjonijiet elaborati ħafna u li joħdulna ħafna ħin istaħna determinati illi eh, illi nimxu l-qoddim b'dan il-fajl. Nittamaw illi l-kollegi fiħdan il-Kunsil ikunu jistaw jgħinuna sabiex naqblu fuq pożizzjoni komuni. Qed nistennew ukoll illi naħdmu fuq il-pjanijiet multjanwali importanti pal pereżempju il-ħut pelagiku żgħir fl-Adriatiku u anka potenzjalment oħrajn. U dan se jippermettilna li nbażżaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq eh, eh, aspetti xjentifiċi iktar wiesa. Dan huwa essenzjali biex aħna niksbu l-għaniet tal-politika komuni tas-sajt. Fuq files oħra illi aħna dwarhom nixtiequ naħdmu id fit ma dan il-kumitat, per eżempju fuq it-trasposizzjoni tal-ICAT u r rakkomandazzjonijiet reċenti, aħna lesti illi nibdew id-diskussjonijiet mill-aktar fis possibbli. Aħna tal-opinjoni illi fuq dawn iż-żewġ files il-Kummissjoni għamlet biċċa xogħol eċċellenti u dan ser jippermettina li nkunu kemm jista' jkun efficienti possibbli. Issa jina ħallejt għall-aħħar tal-diskors tiegħi file u suġġett daqshekk importanti. Appuntu biex tibqgħu attenti sal-aħħar net. Però ħaġa ktar serja. Aħna qed nistennew li kunem diskussjonijiet elaborati fuq il-flotot ta' sajt, fuq il-fajl tal-flotot ta' sajt esterni. U l-pożizzjoni tal-Kunsil ġiet stabilita iktar minn sitt xhur ilu. Issa qed nistennew bil-ħerqa illi naħdmu magħkom uh, fil-Parlament Ewropew u jiena tajt uh, istruzzjonijiet li tim tiegħi sabiex jalloka biżejjed riżorsi għal dawn id-diskussjonijiet. Il-dispożizzjonijiet attwali għal flotta esterni jistgħu jiġu mtejba iżjed u hekk aħna determinati illi naħdmu lejn test ibbilanċat il-flotta esterna għandha rwol importanti u għandha wkoll responsabiltajiet ambjentali sustenzjali. Din il-flotta hija l-ambasċatura tal-politika tas-sajt tal-Unjoni u rridu niżguraw li l-eżitu tad diskussjonijiet ħajservi l-promozzjoni tal-politika tul il-globu permezz ta' regolamentazzjoni aħjar u eh, permezz ta' ġestjoni aħjar ta' settur numru ta' files esterni ħa jidru kol fuq l-agenda tagħna bħal per eżempju tħejjiet għall IOTC, NASCO u RFMO soħra. Aħna wkoll ehm, rridu naraw li nindirizzaw numru ta' ftejmiet eh, ma' l-imsieħba tagħna f'dan is-settur u importanti wkoll li eh, nifokaw fuq l-implementazzjoni tas-CFP kif ukoll fuq prinċipji ta' sostenibilità li huma fl-aħjar interess ta' settur tal-Unjoni Ewropea sur kadek. Onorable membri, permettu li nkonkludi billi nifoka fuq il-prinċipji u l-enin li l ħedma tagħna. Jiena eh, dejjem rajt il-bżonn li eh, nibbaża deċiżjoni tiegħi fuq il-konsiderazzjonijiet li jieħdu in konsiderazzjoni eh, l-aspett soċjali, ekonomiku, kulturali u ambjentali. Ma dan ukoll rispettivament mill-elementi inklużi U l-interazzjoni differenti li jistu liktar punt kruċjali huwa relazzjonijiet bejn il-fatturi differenti li nieħdu approċ bilanċjat u naraw li eh, l-istokkijiet tal-ħut iġiburuhom eh, tajjeb ikunu b'saħħithom għal settur li jaħdem tajjeb. Jena eh, nixtieq li rridu settur b'saħħtu, rridu nisfruttaw rizorsi bl-aħjar mod possibbli u nixtieq ngħid bil-qoddim. Grazzi ta' xogħol tagħkom u nħares bil-qoddim li wieġeb il-mistoqsijiet. Merci beaucoup, uh, Monsieur le Ministre, pour ces paroles. Grazie ħafna Sur Ministru. Eh, dawn il-klim tiegħek dinamiċi li iserħunna moħħna. Ħanibdew l-ewwel bil-koordinaturi, il-koordinatur għannum tal-PPE is-Sur Mato. Grazzi, Sur President, u eh, wkoll Sur Ministru nixtieq eh, nawguralek eh, l-isbaħ xewqa tal dawn is-suri li ġejjin. Nixtieq eh, nkellmek dwar 4-5 punti fil-fatt. L-ewwel net fuq il-kwistjoni tal-kwistjonijiet marittimi, kuntent li din fil-fatt waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Maltija, mod ġenerali, l-ewwel net. Nittama l intitivi tevita tentazzjoni li kultant titfaċċa Ġveri li taħseb illi il-Parlament mandux eh, jiġi inkluż fil-proċess ta' kodeċizjoni. Le, għanna l-kelma tagħna xi ngħidu, importanti li nagħmlu. Issa fuq eh, il-miżuri tekniċi fuq il-bluefin tuna, fuq eh, ton tal-penna l kahla ġifieri fil-Mediterran, fuq dawn il-miżuri tekniċi, diġa' tkellimna fuq dawn il-punti li huma fundamentali għalina u kif inti dawn ħajkunu kruċjali biex nimplementaw il-politika komuni tas-sajt. Is-CFP, eh, il-kollega tiegħi kien eh, kien inkluż eh, u importanti li nibdew il negozjati tul il-presidenza ta'kom. Naħseb li dak il-ismajna kien tassew pozittiv eh, li qed naraw ukoll li qed nitkellmu voċi waħda. Hemm żewġ punti importanti, reġjonalizzazzjoni u simplifikazzjoni. Importanti li reġjonalizzazzjoni ma jfissirx li kulħadd kull reġjun jagħmel dak li jrid eh, jew nkella laqqas illi ħa nibdew kollox mill-ġdid. Le, irridu nkomplu naħdmu fuq dak li diġà kienet isir, irridu nifmu li fil kunsel hemm 28 sat membru li rridu jirħu ftehim bejniethom hemm forsi vera nijiet ehm, viżjonijiet differenti fosthom, però nittamaw li inti tkun qed tagħmel biċċa xogħol tajba biex iġib eh, dawn il-femijiet f'daqqa. Punt ieħor, ir-rapport tal-ajket u trasposizzjoni ta' rakkomandazzjonijiet fiħdan dan il-rapport. Jena dejjem defendejt pozizjoni li għana kunu 100% eh, trasparenti. Pero nasib li sa jkun hemm dossier oħra fejn eh, nistgħu nikisbu eh, l-appoġġ tal-Kunsill. Hemm ċertu problemi, ċertu naqqas ta' trasparenza pereżempju meta niġu għas-sajt IUU. Aħna ma nixtiequx naraw dawn it-tip ta' nuqqasijiet fi trasparenza. Nasab li huwa tassew importanti illi nitfaw il-pressjoni meħtieġa fuq l-organizzazzjoni internazzjonali ħalli nkunu nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni partikolari. Naħseb li tqassim tal-kwoti nafu li din hija kompetenza tal-istati membri, però żomm f'moħħok illi il-flotta tiżżarb b'mod partikolari Iridu eh, nasbu ġifir fuq l-ambjent dwar is-sajt fuq skala zaħira meta nitkellmu dwar il-kwoti fuq eh, it-ton tal-pinna l kahla naf li lajkat li jmiss ħaj jaqa' propju taħt il-presidenza tiegħek. Eh, Allura dokumenti kollha marbuta l-istess, l-istess nista' ngħid fuq il pixxi spat hemm ċertu tax illi ġew stipulati minħabba l-sitwazzjoni ma tantx kienet tajba fuq it-ton tal-penal kaħla is-sitwazzjoni hija kontrarja, hija l-oppost. Rajna u koll, per eżempju, ħutiħor li ma rajniex zieda fil-kwoti fiħ, hemm punti li rridu nkunu qed niddefendu, speċi li rridu niddefendu fl-2017 nittamaw li nkunu nserħu fuqek. U rridu naraw ukoll li kunem hemm trattament differenzjat fost setturi differenti Naħseb illi eh, Is-sena li għaddit kellna strateġija tajba minna pass il qudiem Inti inti għadt importanti li mill-presidenza jkollna impenċar fuq eh, il-Bahar Mediterrana, issa fuq il-Brexit, mhux ħanqot nidħol wis fuq dan, forsi eh, il-kollega tiegħi jkun jista' jgħid iktar dwar dan, pero nista' għawnek nishtiq lek li sbaħ xewqat. Issa, Ricardo, Saraw Santos, jekk joġbok, grazzi. Agrikultura, Pesca u e Direitos do Mar, Sr. Rodrigo Galtz. Grazzi ħafna, Sur eh, President, nixtieq nifraħ lill segretarju Ġenerali Malti u nixtieq nifraħ l ta' Presidenza um, Maltija. Kif intom għettu Malta huwa pajjiż żgħir ħafna, iżda huwa rikk ħafna għandu storja twila. Aħna nafu ir-rwol li kellha Malta tul is-sekli. Rwol storiku anka ta' importanza internazzjonali u anka fil-ġnus maquda Malta rnexxiela semmi is-semma leħina. Jiġifieri Malta hija rikka ħafna fl-istorja u għalek dan li għalikom ħafna responsabilta u intom mandiġ dubju li l-esti terfaw din ir-responsabilta, pero hemm xi mistoqsijiet rigward ċerta proċessi leġislativi, per eżempju proposta għal flotot esterni tal-Unjoni Ewropea. Din hija proposta uh, Eh, ta' ispirazzjoni kbira u illi ta' trwol ġdid l flotta Ewropea illi taħdem li jew li operaw fibra eh, fibra ta' pajjiżi terzi. U importanti li nżidu t trasparenza li niċċaraw eżattament li l-miżejr ikun il-beneficjarju aħħari. X'inhu kif inhi situazzjoni jekk irridu aħna neliminaw l-evazzjoni fiskali dan huwa punt eh, importantissimu aħna qed namlu pass importanti biex nkunu iktar trasparenti għalhekk issa wasal il-waqt il nwaqfu il-ftejmiet tas sajt illi huma hekk imsejjaħ dormant. Jew ħanwaqfuhom jew ser jibqgħu għaddejjin dawn il-ftejmiet tas sajt internazzjonali li jeżistu rridu nużawhom jekk le rridu nwarbuhom intom ser ikolkom rwol importanti ħafna illi appuntu tpoġġu pressjoni fuq il-Kummissjoni sabiex eh, jiġu firmati protokolli ma' pajjiżi terzi. Għalek, hemm il-possibilità illi il-flotta Ewropea jkollha aktar seta f'dawn l-ibħra u għalhekk dawn id-dormant agreements din it-tip ta' ħaġa ma jistgħux jagħmluhom u importanti illi nifmu Eh, eżattament li jekk mhux ser nieħdu rwol aħna, xi ħadd ieħor postna. Imbagħad rigward il- um, miżuri tekniċi tar rizorsi marittimi. Dan huwa fajl kumpless ħafna, huwa proġett kumpless ukoll. Iżda biex naslu għal konklużjoni huwa important, anzi rridu naslu għal konklużjoni kemm jista' jkun malar possibbli. Għalhekk huwa importanti li nibqgħu nikkonsidraw illi il-riżultati niksaw niksbuhom permezz ta' negozjati tajbin. U fl-aħħar nixtieq nġibdilkom l-attenzjoni kol rigward il-sajt ta' ton. Il-kollega tiegħi jitkellem dwar dan ftit ilu. Aħna nemmnu illi dan jista' jkollu ċerta uh, effetti fuq uh, il-flotot eh, żgħar, pereżempju fl-Azores. Fl-aħħar, xi ħaġa dwar il-Brexit. Jiena ma nasibx il-Brexit hija xi ħaġa katastrofika ser tbiddel l-affarijiet għal renju Unit, Pero nafu li fil-settur tagħna hemm pajjiżi terzi li nikkollaboraw magħhom, eh, fl-ISIS pereżempju nikkollaboraw ma' pajjiżi bħal Norveġġa. Però ir-Renju Unit iridu jifmu illi ir-regoli huma ċari huma l-istess għall-Ewropa kollha kemm hi. Kulħadd irid isegwi il-proċeduri illi l-kol kemm aħna nafuhom għall-ġestjoni tas-sajt. Grazzi. 3 Grazzi għal 3 minuti issa l-Onorevoli Engstrom. Grazzi ħafna sur Galdes għad diskors tijak. Grazzi u koll tal-li ħat il-ħin biex tkun għawnek mana fil komitat ta' sajt. Issa għet nittama li kuna kooperazzjoni li tħall il-frott meta nitkelmu dwar il-regolament dwar l-autorizzazzjoni ta' sajt. Jena nħosni eh, fiduċuża li ħajkun hemm din il-kooperazzjoni. Tassew eh, kont kontenta meta tajt tajn l-prioritajiet, per eżempju dik fuq il sajt ta' skala baxxa. Et, eh, et nara fil-fat eh, illi eh, times din dan is-suġġett ukoll tfaċċa naħseb inti taqra dan fil-fat fil-jiem li ġejjin. Din hija biċċa regolamentazzjoni importanti. Enti eh, tkellimt propju fuq eh, dawn il-sajjeda, sajjeda involuti eh, fuq sajta skala zaħira, tkellimt ukoll dwar artiklu 17 fuq l-allokazzjonijiet tal-kwoti. Dawn ħafna drabi aħna naqlaw ħafna kritika dwarhom meta nkunu qed inżuru villaġġi jew ikella komunitajiet ta' sajjeda. Ħafna drabi dawn is-sajjeda jakkużaw eh, l-Unjoni Ewropea l-kwoti baxxija. Ħafna drabi din l-idea fil-fatt hija addirittura iktar imsaħħa minn ideat nazzjonalisti u naħseb illi ixħaġa taswit il-qalb. Situazzjoni sfortunata fejn iċ-ċittadini tagħna mhumiex informati tajbin, tajjeb u jieħdu maġinu ħażina tal-viżjoni Ewropea. L-allokazzjoni tal-kwoti għal għal ħafna għal ħafna stokkiet hija kompetenza nazzjonali u hawnhekk propju fejn xtaqt niġi meta nitkellem dwar is-sajt fuq skala żgħira naħseb li hawnhekk għandna possibilità ta' allokazzjoni ta' kwoti illi fil-verità ma naħsibx li għandha tmur biss għas-sajjeda fuq skola żgħira le għandha tmur għal dawk illi jistadu bl-inqas impatt negattiv u blaħjar ir-kaptu u blaħjar u koll benefiċi ekonomiċi Nasab dan jista' jkun ġifiri li ikunu sajjeda ta' skala zaħira ma' wkoll anke sajjed oħra. Allura rridu naraw naqra eżattament li l-kwoti ġu allakati bl-aħjar mod possibbli. Ħarsu mill-ġdid lejn artiklu 17 u regolament bażiku naħseb li hawnhekk jista' jkollna preċedent tajjeb nistgħu niddiskutu dan fl-imkien, forsi eventualment, ma nafx żgur li ħajkunna ċans nerġgħu nintaqgħu ġvera. Allura, Nixtieq li ringrazzjak mill-ġdid eh, u ngħid li aħna ħankun qed nħarsu l-qudiem għal taħdidiet. Issa, l-Onorevoli Riada. Iva, nista' nżomm fil-qasir, nista' għal kontribuzzjonijiet tiegħek meta tkellimtu fuq il-miżuri tekniċi, reġalizzazzjoni, simplifikazzjoni, però rrid ikun iktar autonomija, rridu naraw li jkun monitoraġġ tajjeb ukoll fuq il-kwoti. Aħna wkoll bħala pajis eh, gżira zaħira, aħna għanna bit konsiderevoli ta' tatton ton rridu nħarsu koll lejn il-kwoti eh, il-kwoti eh, temporani rridu dejjem nibqaw nħarsu dak li għanna flajket. Punt iħor importanti fil-websajt tal-Kunsill intqal li ħajkun hemm fil fat pjan multianwali għal għall-ispeċi demersali eh, u dan eh, jikkonċerna partikolarment eh, l-Irlanda naf li u intom tafu kol li għawnek kollox xħollu jorbot fuq il-Brexit nasab li fl ħar mill ħar Brexit jaffetwa l-kulħat li xanna pjanijiet taqsim tal-bahar imma diġa rajna fl-Irlanda illi kena ftejm illi illi ma baqax seħ ġifiri nishtiq nkun naf naqra eżattament eh, kif ħan qed niddiskutu dan kollu, kif ukoll miżuri tekniċi u naħseb illi dawn il-miżuri ħajkunu kruċjali fit-taħdidiet irġejn. Issa, l-Honorable Oken, tixtieq tuħu l-kelma? Grazzi, eh, mill-li nistanara l-Unjoni eh, Ewropea fil-fatt et toqgħod Allura, fuq il-Brexit, pero inti ministri u taf eh, kem eh, il-konsekwenzi tiegħi per eżempju Scarborough, Withbury u oħrajn kif ħajn tlaqtu eh, mill-CFP. Meta wieħed jaqra per eżempju dan il-foljet, foljet li jippreżenta messaċ messaċ ċar eh, jgħidlek dak kollu li tixtieq tkun taf dak li aħna rridu huwa l-baħar tagħna lura il-ħut tagħna lura. Grazzi. Merci Monsieur Kim, u ma c'est euh, euh, Grazzi ħafna issa l-affarijiet huma ċari. Issa, il-kellem li jmiss. Grazzi, Sur President. Jina sfortunatament se jkolli ninformakom dwar xi ħaġa problematika. Il-proposta l-regolament għal tibdil ta' regolament wieħed 19036 għal li temenda ċerta um, sajt li jsir fil-Bahar Baltiku. Din il-proposta per se hija waħda pożittiva u tajjeb li wieħed jimplementaħħa fil-Bahar Baltiku, però sfortunatament din il-proposta għanda tiġi ippreżentata fora kompletament differenti, u anka f'sura differenti, għandha tiġi prezentata bħala qatt delegat min-naħa ta' kummissjoni. Il-mod kif qed tipproċedu b'dan il-fajl imur kontra il-pjan multianwali għal Baltiku. U f'każ ta' um, tweġbit rapidi f'tibdiliet f'stok, aħna għanna um, sorsi oħra li għanna għal-jom, Jiena sorpris li l-Kummissjoni Ewropea qed tuża l-atti delegati b'dan il-każ. Nifhem li hemm ċerta ċerta restrizzjonijiet ta' ħin, però m'għandix dubju li l-intenzjoni tagħkom huma pożittivi, però ftakru illi il-triq għall-infern hija kollha bon mimlija intenzjoniet tajbin. Jiġifieri nitlobkom illi iżommu dan f'moħħkom. Aħna rridu mm, nħarsu il-prerogativi tal-Parlament Ewropew. U qed naraħħa bħala xi ħaġa vera stramba illi l-Kummissjoni qed tipproċedi b'dan il-mod. Anke meta wieħed iqis illi fil-pjan multjanwali għal-Baltiku għandna l-possibilità li nwaqfu l-użu tal-kwoti għal xarejn waqt il-istaġun ta' riproduzzjoni tal-ħut u għalhekk dan jista' joħloq ċerta inċertezzi legali u anke ċerta tilwim legali. Grazzi Jorislav. Mako Affrontessa, naddilek il-kelma għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, grazzi, uh, Ministru, jiena Mediterran bħalkom, u għalek ser nitkellem fuq il-Mediterran. Etna prezza l-fat li inti poġġejt dan is-suġġett fil-qalba tal-prioritajiet tal-Presidenza tijak Ovvjament, eh, sa fl-aħħar xi ħaġa qed tiċċaqlaq xi ħaġa, sa fl-aħħar qed nagħtu attenzjoni lill-Mediterran u napprezzaw ukoll li anka il-Kummissjoni ċaqalqet fuq dan ir-rigward kien hemm il-laqgħa ta' Katanja, kien hemm laqgħat anka hekk fi Brussell, mill-ġdid nerġa' inġeddet l-istedina eh, li għamilek anka l-Onorevoli Mato li nixtiequ nisimgħu x'in il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar dan. Aħna bħala Parlament Ewropew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 sa fejn tippermettilna l-proċedura ser nippruvaw nkunu parti mill-pjanijiet eh, multianwali illi um, jiġu prezentati propju għada jiena ser nippreżenta il-rapport fuq inizjattiva propja rigward l-istokkijiet fil-Bahar Mediterran u eventualment fl-imkien ma' Shadows nitlobkom illi tqis il-pożizzjoni tagħna għaliex eh, din eh, dan is-suġġett huwa partikolarment importanti. Jiena inġeddet l-istedina tagħna illi ikollna aktar data, aktar studji fuq il-Mediterran. Għana ħafna data fuq eh, ibra oħra, iżda mhux fuq il-Mediterran, u għalhekk diffiċli ħafna li aħna nifmu s-sitwazzjoni eh, u norbtu' għama fid-daw ta' xeqt jiġri fuq smoħra pal eżempju t-tibdil klimatiku u hemm bżonn ukoll illi nqablu affarijiet fl-imkien. Ma fimx sewwa jekk il-konvenju ta' 29 u 30 u ser kun ħaġa simili ta' dak li kien hemm f'Katanja jew jekk u ser tkun sempliċement mod kif niltaqgħu eh, eh, li jiltaqgħu il-ministri postom. jew jekk ux ser kunem xienzjati prezenti, dan kiku jkun importanti ħafna, għaliex ovvjament importanti li kolna il-parri ta' xientisti għal deċiżjoni informata. Grazzi ħafna s-sal-Onorevoli Tomasic. Hvala lijepa, čestitam na predsjedanju. Grazzi ħafna, Sur President. Nifraħ lil eh, minn hawnhekk lil President sa Maltija. Grazzi um, Segretarju Ġenerali tal-li kont għawek, um, ehm, li ġejt għawek maħna. Malta għu stat zaħr ħafna, però nittama li bħal stati membri oħrajn uh, tkun tista tkun ta' suċċess u aħna il-Kroati l-esti li kom tbidlu ċerta regolamentazzjoni anka li jirrigwardaw l-sajt fil-Mediterran. Nishtiq nkun naf jekk inti u ser tinkludi il-pjan ta' ġestjoni multianwali għal stokijiet żgħar pelagiċi fl-Adriatiku ukoll. Grazzi ħafna, kellim li miss. Très bien. Vous prononcez très bien mon nom, Monsieur le Président. Iva, t-sismi tajab ħafna. Grazzi ħafna ċer. Grazzi li Ministru Malti tal-li oġbu jġi għawnek fosna dal-għod il-War of Senar. Um, aħna nħossu illi għal dak li huwa l-miżuri tekniċi Galissja hija żona importanti ħafna dak li huwa s-sajt. Qed nitkellmu fuq pereżempju um, il-daqs tal-malja li jkun minimu manna bżonn studji ta' impatt li jkunu serji. Għaliex dawn il-miżuri għandhom impatt kbir fuq l-ambjent soċjali tagħna, jiġifieri approċċ xjentifiku huwa meħtieġ hawnhekk, it-tieni Is-sajt u pajjiżi terzi. Fuq dak laqgħa Carlos. Daw mhumiex imsemmija mod speċifiku fil-programm tiegħek, iżda importanti illi dawn l-affarijiet jitqisu wkoll pereżempju it tġdid tal-ftejn mal-Gini Bisaw. U kollha importanti għall-sajt għas-settur tas-sajt tal-Unjoni Ewropea. Issa fuq il-Brexit bosta bastimenti Ewropej qegħdin jistadu eh, fil-bħra euro barranin u anki fiż zona esklusiva u rridu nqisu ħafna minn dawn il-bastimenti li mhumiex eh, minn Unit imma huma Ewropej ser nagħmlu bihom. U dan irridu naraw brabta mal eh, dan l-imbirek artiklu 50 li xi darba ħaj eh, jiġi skattat. Grazzi Renato Piano. Ivan, grazzi. Eh, President, grazzi li Presidenza Maltija tal-li edawnek fosna. Jena u koll nishtiq nerġa l-ura fuq il-Mediterran. Għan, ovvijament jena minn emma, u koll u jina tassew kontenta li jinti poġġejtu dan il-dan fuq il-ċentru tal-xol ehm, taħkom, tal-program taħkom, għax jintu fil-qalba tal-Mediterran. U għandi tlet aspetti xin semmi. L-ewel net, jinixtiq nifhem kif e, fil laqqa li ħajkun hemm f'Marzu, xi sena l-oħra konna marna Katania u xejn. U hija importanti jkollna preżenza tagħna u xek huwa utli li bekk nkunu sew nikkoordinaw flimkien biex naqsmu informazzjoni. U l-aspetti li jridu nifoka fuqhom huwa da' Eh, irnejdu illi l-istatus tal-istokkijiet fil-Mediterran u eh, sejjer maħazin għallar. Imma ukoll eh, nuqqas ta' dejta, dejta xjentifika, fis-sens illi aħna qed ngħiduh dan illum imma għal xi ċertu stokkiet għandna ċertu ammont ta' dejta ma bazza għall-oħrajn il-ċermont ta' riċerka jew waqfet jew qatt ma saret. Allora biex imbagħad noqogħdu nitolbu biex ikun isiru sforzi minn aħħar tas-sajjieda li jagħmlu miżuri li applikaw il-CFP mela dan irrid isir f'abbażi ta' data eh, ċerta li hija xi ħaġa illi mal-Konsil, Kommissjoni u l-Parlament nistaw immexxu l qudiem Nkalla ma nkunu kredibbli. Ħaġa oħra fuq il-Mediterran, jiena di ħaġa dejjem nħabaq fuq għal il-Mediterran, għax jiena nemmen ħafna fuq ir-reġelizzazzjoni. Maħniex l-Atlantiku, maħniex il-Baltiku, ġem fil-Baltiku jien nalaħal ejnżom fom misiket għax ma nafx kif jimxu l-affarijiet pal ma nafx kif jimxu l-Mediterran u għallu nħos li jahna unek li nejxu l-Mediterran nafu kem għanna diversita iżda fl-istessin għanna ehm, problem addizjonali ta' dawn il-pajizi illi jistadu f-Mediterran u għalek eh, kif ser tamlu biex eh, telbu dan l-sfida t-naf li tafu diġa u intom interessati li tibnu dawn il-rapporti ma' pajizi tal-Afrika ta' fuq per eżempju dan u mux biz rapport mir-ripa li ġawnek għan għanna bżon għet nitolbu. Għonek ħafna sforzi mill sajjed Ewropeja ma nirna l-istess ħaġa l-pajzi terzi. Terz ħaġa fuq il- quotas. Aħna u kol fl ma' marta sell ħaddidna fuq il-kwistjoni tal kwota aħna kena battalja taħraq. U aħna morna li lina nkim il-kompetenzi tagħna biex nitolbu li l-istati membri li għandhom il-kompetenzi biex jqasmu l-quotas mod iktar indaqs. U aħna ma rridux li biex dawn l-istati membri, iżda aħna dan ħossu li huwa ġust, ġust għal-sajt, għall-industrija tas-sajt tagħna. ġifjen nixtieq li konvinċu il li ma jagħmlux dan inklus tiegħi. Hmm. Grazzi Renata. Iva, il-ġenoved, uh, jitem ġenova huma jitkelmu ħafna, uh, Speċament. Nisa minn ġenova. Ministru Kirchbuk. Thank you very much for your uh, comments. Uh, let me... Grazie għal kommenti. Nixtieq eh, prova nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom kemm jista' jkun. Nixtieq eh, nibda bil-ewwel ehm, mistoqsija li IM Allen, President tal-Kommissjoni fuq it-tackle code. Naf, nifhem somma li hemm interess qawwi dan il-punt, id-diskussjonijiet tradizzjonali fih dan il-konsil dan il-files. Jinsortu jisiru lejla ħar sena, ġifiri tul il-presidenza Maltija ma tantx nkunu qegħdin involuti fix-xogħol konsiderevoli li għal komunikazzjoni tal-Komissjoni fuq opportunitajiet tas-sajt. Illi nistennew illi nkopru fil-Konsil ta' Ġunju. Peress li però issemmet eh, dan semma dan il-punt nħoss li ta' min ingrazzja għal slovakki mhux biss tal-li irnexxilom mot eh, ta' sewta minn ifaħarhom li għaddattaw erba' regolamenti b'anonimità imma illi meċu d-diskussjonijiet li issa qegħdin jipprovduna b-44 stokkijiet illi huma ġestiti fuq livell ta' MSY meta mqabbra ma' 36 fl-2016. U dan jurina jibqa' jurina kif l-ikbar magna wara dawn id-deċiżjonijiet kienet sostenibilità. F'eżerċizzju illi irnexxielu jaqat l-opinjonijiet differenti mod bilanċat u stabilixxi l-bażi għal kisba tal-MSY. Tul il-diskussjoni dwar il-Baltiku, miżuri koraġużi skont il-pjan applikabbli ġew adottati għal eh, file tal-Bahar Font għandna l-ewwel stokkijiet fuq livell MSY u l-Kunsil ta' Novembru tratta ħafna minn dawn l-istokkijiet ħafna minnhom status li qed jittiebu wkoll. Hawnhekk qed nirreferi wkoll għal kwistjoni l-oħra li semmit minn Mr. Valeza. Fuq di tal-Baltiku kien hemm kwistjonijiet iktar eh, semmew ir-rwol ta' kull istituzzjoni eh, kif ġi stabilit mit-trattat, il-Konsil jiffissa dawn l-opportunitajiet ta' sajt ta' bażi ta' proposta li tiġi sottomessa mill-Kummissjoni billi eh, tqis l-apparir xjentifiku fejn hu possibbli l-opportunitajiet ta' sajt tal-Baħar Baltiku ġew iffissati din is-sena taħt ir-regoli tal-CFP komuni illi jisħaq ir-rwol ukoll tal-daħjar Paris xintifiku disponibbli taħt id-dispożizzjonijiet tal sejn pal-Baltiku. U dan id din id-deċiżjoni tqiset il dak li qalu il-Komitat Ekonomiku għas-sajt ta' dak il-taxxa u għal-Kons Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-ISIS u qiset ukoll l aspetti soċ-ekonomiċi. Għalhekk, apparti it-naqis fil-level ta' taxxa għal dan is-sajt il-dawn il-dispożizzjonijiet għal bakaljaw kien eh, kol meqjuż biex natu iktar approċċ eh, li kun bilanċat biex eh, nistaw nemendaw il- l-iktar evalwazzjonijiet riċenti xjentifiċi illi għedna għalli kena fl-2016. Dan l-evalwazzjoni komissjoni ridet teskludi bastimenti inqas minn 15 metru fil-ħbra li huma inqas minn 20 metru fi font biex dan ma jaffetwax rikupru ta' stok involut. U dan il-Konsil jista' biex jaġixxi taħt inizjattiva tal-Kommissjoni għabbażi tal-att legali li jkun mażul minn tal-Kummissjoni. Kien hemm ukoll mistaqsija oħra Messur Amato dwar il-miżuri tekniċi. Kif tafu il-miżuri tekniċi bħala proposta se tkompli ħatkun fajl ewlieni fix-xhur li ġejjin l-eżaminazzjoni teknika d għaddejja fil konsil u l għanu huwa li naqblu fuq pożizzjoni tal-Konsil kemm jista' jkun malajr. Qed naħdmu fl-istess spiritu tal-Presidenza Slovakka, narfu l-importanza ta' dan il-fajl biex nippruvaw nkunu effiċjenti kemm jista' jkun imma kull fiduċa li musa u il-kwalità għal ħeffa kif għettilkom fil-bidu. Law l-aħjar regoli ħajjinuna biex niksbu l-anijiet kruċjali tar riforma tas CFP. On fuq l-artikli u l-anin, specialment brabta mal- speċifikazzjoni religjonizzazzjoni diskussjonijiet qegħdin f'stadju avvanzat ferm u bħalissa qed jiffokaw fuq li nadottaw għar-rapport bażi tar riżultati l-iktar bil-mezz illi jkollna involviment ta' stakeholders bażiti fir-reġuni. Qed nirreferi għal mistoqsija oħra ta' Sur Damato dwar il-trasmissjoni tal-ajka. Kif tafu il-mandat ta' negozjar ġiġan staff dan il-Konsil ta' il-Presidenza Slovakka Lina tassew kontent li pożizzjoni tal-Konsil tidri li hija waħda aċċettabbli għar-rapporter. Jiena naħseb illi importanti illi insemmu dak li qalet il-Kommissjoni, bil-sur li għamet il-Kommissjoni fil regolament aħna għandna lan, illi nibdaw trilogi mal-Parlament bil-lan illi nilħu bil mm, l-aktar fis. Fuq l-allokazzjoni tal-kwota għal sajjida żar il naħseb li nfakkar li diġà tlaħħaq ftejn eh, fuq file simili u ma nistax nara illa għaliex l-istess raġament ma jistax jintuża dan il-file ukoll. Ħaġa ħirra li qal is-sur Mato għandha x'taqsam mal ta' tal biex jisbat u anki it-ton. Jiena minni naf bisħiħi li dinja kwestjoni sensittiva ħafna li qed situazzjoni partikolari soċ-ekonomika. Jina kelli nispjega jien ħafna affarijiet fid-detal l-settur eh, lokali lura f'pajjiżi li kien mħassab ħafna termini tal-pixxi spat grupp ta' ħidma ta' ajket ħajseħ Madrid daċċar u eh, però għalkemm għandu jagħti iktar eh, stampa ċara CFP ukoll għandhom prinċipi ċari fuq kif nistgħu insi niksbu sostenibilità. il xol il-proposta fuq il-proposta fuq it-ton huwa eh, interessanti. Nina naf li issa ħajkun hemm evalwazzjoni ġdida fuq it-ton, fuq stok tat-ton u hemm stennijiet għolja li dan ħaġib miegħu sostenibilità u il-premju mistenni illi ta' sagrifiċċju enormi li kellu jerfa' dan is-settur ponti ħor importanti għandu xieqsam ma' sajt artiġanat tal-artiġanat u tar skala żejra li tressaq Missur Mato u Sinjura Engstrom u għal Marco Affront. Kollu ngħidilkom li dan huwa punt qalbi ħafna. Kif tafu il-flotta ta' Malta hija kważi kollha artiġanata, artiġanali għax ħafna mis-sajt tagħna u nqas minn ħafna mill-dajjes tagħna huwa nqas minn 12 metru u s-CFP jaraf il-ħtieġa tal-komunitajiet kostali li jserħu ħafna fuq il-sajt skala żejra waqt l-assistenza tal-IMFF jista' jintużu biex ippoġġhom. Dawn il-komunitajiet kostali li jserħu ħafna fuq dan is-sajt jeħtieġu wkoll din il-protezzjoni. Konsilja prezza li dan il-punt huwa oli ħafna fil-lista tal-Komitat ta' Pesh u jiena kuntent ħafna wkoll li kunem kienem ftejjin tal-mizuri ta' Icant u anki l-mizura għal-referenza għal-okkazjoni tal kultur artiklu 17 jiena nittama li aħna nistgħu nilqgħu l-iktar l-MSY is-settur ta' skala żgħira u li konna opportunità li fjorixxu fuq il-Mediterran għad nirreferi għal Spriano, mistaqsija Spriano, Surmato, u anki xi oħrajn din is-sala. Jiena kif qed qabel fil-introduzzjoni tiegħi aħna ħan appoġġaw bisħi il-Medfish Forever għall-awtoritajiet u l involviment tal-awtoritajiet fuq kull livell. Nħossu li huwa importanti biex jintejbu l-istat ta' dawn l-istokkijiet. Nixtieq nisħaq li għan nemmen bisħieħ li din inizjattiva tista' twassal għal riżultati importanti fil-Mediterran. Titjib ġa li ġi reġistrat għanna rikupru ehm, tassew ehm, eccellenti ehm, anki fuq FCN e u ICAT rajnijom u għalissa l-momentum li għanna u inkoraġġanti ħafna. Għal Medfish Forever dan huwa miftuħ għax-xjentisti u NGOs u wkoll qegħdin nagħmlu din enfasi fuq il-Mediterran għaliex aħna l-aħħar presidenza minn dan it-term illi ġej mill-Mediterran. Ġifri importanti għalina kol dan. Mistoqsija ħira fuq il-Brexit, nissemmiet, jiena ħadd nota tal-kommenti jiex kifet qabel jiena segwej ta' sessjonijiet tal-kumitat u jiena naf kemm hemm ħafna tħassi fuq il kwistjoni u naf li ħafna minnkom jistennew iktar minn sqarrija sempliċi imma li naqbasu ngħid għadna ma naqsawx niddiskutu konsegwenzi ta' Brexit għax għadu bikriwis imma Ankemm nifimkom rridu naċċettaw il-linji ġenerali ta' istruzzjonijiet minħabba li artiklu 50 ma ġiex skattat. Meta aħna meta kien qed indirizz għall-Parlament il Ministru tagħna ħafna detal fuq il-mekkaniżmi li se jsiru biss fid-dawl tal-skattar tal-artiklu 50 ġifieri aħna mill-aħħar tagħna aħna qegħdin itsegwu qrib Mm, fil-reqqa biex inkun staw namlu tajja pal kol eventualità nistaw napprezzaw ukoll importanza tal-sib fis-settur tas-sajt dan ir-rigward u jiena ċerti li timijiet tagħna rispettivi ħiżommu xuxin informati hekk kif din id-dinamika idgol taqbat iktar rankatura. It is important to achieve. U importanti illi nigzbu iktar sostenibilità tal-flotot esterni barra mill-ipra tal-Unjoni Ewropea. E, L-odot attwali tal-flotot barranin qed jaħdmu però jixir ilhom ukoll illi jirriflettu l-bidliet li seħħew pal pereżempju il riformi ta' CFP u l-riforma ta', kont ta kontroll. M'hemmx dubju illi il-Kunsill jaqbal ma' diversi um, aspetti li tkellimtu dwarhom, eżempju l-armonizzazzjoni, iktar trasparenza, li nifmu eżattament x'inhuma responsabiltajiet tal-proċedura li jkun hemm iktar konsistenza mal-pilastri prinċipali tal-politika. Kunsill adotta proċ ġenerali taħt il-Presidenza Olandiża u l-Presidenza tagħna ser tiżgura illi il-Kunsill ikollu pożizzjoni Uh, komuni u ikun jista' jibda diskussjonijiet u negozjati uh, mal-Parlament Ewropew. Kif tilkom illi aħna għanna lan illi um, dan il-fajl navanzaw bih kemm jista' jkun b'mod effiċenti possibbli. Nagħmel referenza wkoll għal punt il qajjem l-Onorevoli Santos rigward l-IUU. Il-Kunsill um, jappoġġa l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex jeqret l-IUU, sajt IUU, design pajjiż terz li huwa akkreditat li esporta prodotti lejn l-Unjoni Ewropea, però aħna qed nagħmlu l tagħna biex nidentifikaw fejn tkun qed issir prassi li tmur kontra regolament IUU. U aħna għandna dan id-dmir illi niġġieldu l-IUU. Din hija wkoll ta' priorità għal organizzazzjonijiet ta' ġestjoni ta' sajt reġjonali u anka ta', ta sħubijiet ta' sajt oħra. Naħseb illi l-IUU kull ma jmur dem qed tiktar iktar importanza u dan turi turi eh, li hemm bidla fl-attitudni anka ta' pajjiżi terzi fil fil-punt illi l-Unjoni Ewropea tibda titkellem ma' dawl pajjiżi terzi rigward l-IUU. Tqajjem ukoll punti ieħor interessanti rigward il-ftehim l-SFPA, siġifiri l-ftejmiet ta', ta msiħba eh, ta' msiħba assajt rigward il- eh, rigward dawn, jena nasab li dawn huma elementi essenzjali ta' CFP. Kif turi u kol, kif juri l-kapitlu ta' regolament bażiku li huwa li jom, il-riċerka xjentifika u l-ġida kontra la juju tkomplettihom importanza u hemm ukoll kwistjoni tal-infurzar barra minn hekk ma jipprovdu benefiċċju ekonomiku permezz tal ehm, ta', parir ukoll u jipprovdu wkoll appoġġ ta' infrastruttura li għandhom bżonn l-Istati Membri nemmen li permezz tal-SFPAs l-Unjoni Ewropea qed tipprova tagħti eżempju tajjeb però il- um, il-qabdiet ikunu eh, u kol suġġetti ta' skrutinju għal eh, ċerta surpluses. l aħħar zewċ mistoqsijiet un bat l-ewel mill-Onorevoli Tomasic. Mela, sa fien il-Kommissjoni qed tipprepara proposta regolament li jistabilixxu pjan multjanwali għal ġestjoni tal-sajt eh, pelagiku fi tramuntana tal-Bahar Adriatiku ser ikun priorità tagħna wkoll li nkomplu mmexxu din il-proposta biex bekk niksbu iktar effiċjenza tal-istok ta' dan it-tip ta' stok fil-Mediterran. Sur Kadek, onorevoli membri, nittama illi irnexxieli inwieġa pal parti kbira tal-mistoqsijiet eh, tagħkom jekk hawn xi onorevoli membri li jixtieq jitkellem jitkellmu magħna u ma jistgħu jqarbu jaffiċinaw il xi ħadd mit-tim tagħna tal-settur tas-sajt u mill-ġdid nirringrazzjakom ta' din l-opportunità illi tajtuni. Grazzi. À mon tour, Monsieur le Ministre, euh, de vous remercier. Grazie ħafna minn għaj eh, sa nishtiq nirringrazzjak, grazzi u kol tal-prezentajtu l-prioritajiet tal-presidenza Maltija, ħna jkun ċans li naħdmu ma'kom eh, f'dawn is-seċur il-ġejjin eh, u bil-qalb kollha li nerġgħu nelqgħu hawnhekk dan il-kumitat tas-sajt, issa nistednu lilkom il-koll ovvjament li l-ek u kol, sur ministru għal koktejl ta' dan il-komitat eh, fil sala ta' deputati eh, eh, il-level 0. Grazzi ħafna. Sera ta' tajba.